So, dear colleagues, may I ask you to take seat. is kollegi kħeġobkom sibu postkom. Nerġa nilqa din il-tini ġurnata tal-ġimma parlamentarja tagħna, ir-rappreżentanti kollha mill-parlamenti nazzjonali u parlamenti Ewropej, esperti illi aċċettaw il-istedina tagħna U sana għad nerġa' ngħid. Kemm inħossu importanti din l-opportunità ta' kooperazzjoni interparlamentarja biex ikonna input biex intejbu il kualita tal-xogħol parlamentarju tagħna. Illum ħan ħajkonna sessjonijiet iktar tematiċi qegħdin f'ikon wieħed u aħna qassamna din is-sessjoni fit-tnejn u l-ewwel waħda dwar il-Panama Papers illi naraw is-segwitu li jagħmlu parlamenti fuq il-dawn ir-rivelazzjonijiet u x'nistgħu nitalmu mbagħad il-Banking Union, il-Capital Markets Union u s-suq wieħed ta' servizzi finanzjarji. Jina nixtieq ngħidilkom li minħabba li ħafna nies li xiequ jieħdu sem. U is probabbli mhux kulħadd jkun jista' jitkellem. Nista nagħmlu mill-aħjar biex jitkellmu kemm jista' jkun nies. Nagħtu priorità li naraw illi kemm jista' jkun <clears throat> kmamar differenti li jixtiequ jiddisku jipparteċipaw fid-diskussjoni għamlu dan. Kull kamra ħad tkun allokata żewġ minuti biex eh, jintervjenu. Ġifiri isna bej 20-25 ħaj jitkellmu għal kull ma dan somba jiskont kemm ma jkollna tal-bib. Eh, nifurmakom li l-speaking cards huma disponibbli fis-sala u għandhom jintlew mill eh, MPs jew inkella membri tal-Parlament Nazzjonali li jixtiequ jitkellem. Għandek ir-roza biex eh, timlewa mu tibbatu għam lashers Nishti indur li kollega Vinder Langen li huwa ċer tal-Kumitat Speċjali tal-inkjesti għal ħassil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, Kumitat Panama. Iva l-għodwa tajba sinjuri. Grazzi tassew tal-li jgħet Jina ser nkompli bil-Ġermani. Ixtiq nilqakom il-kol minn qalbi flimkien ma' komitat ikon aħna. Għanna l-laqa flimkien ma' erba' esperti, is-sur professur Mark Pete li ħajjed fil-Komitat Palma fim ma' Professor Stiglitz. Professor Peter, aħna għastew, kontenti li inti hawnhekk fostna biex ittina ftit eh, l-esperjenza tiegħek. Bat għandna tliet membri importanti tal-Parlament eh, minn varji komitati. Kollega mill-Olanda. Mbagħad għal l-Alojej il-Komitat tal-Komitat Belġani speċjali fuq il Panama Papers u il-Viċi Chair tal-Konsil Nazzjonali Awstrijak ukoll. U du naħseb li dawn ħajprovdu na baż eċċellenzi għad-diskussjoni. Iżda nixtieq ngħid kemtejn biex nintroduċi x-xogħol li konna qegħdin nagħmlu. <coughs> u 2014 il-Parlament eh, waqqaf żewġ kumitati speċjali Tax 1 u Tax dak iż-żmien konna qegħdin nħarsu mod partikolari lejn il-lax leaks u il-deċiżjonijiet ta' taxxa tax tax rulings. Ġifieri dawk li kienu tradotti mill-istati membri mhux biss li jwaslu għal kwistjonijiet ta' kompetizzjoni, iżda wkoll ta' kwistjonijiet li mhux jasmu kumpaniji kbar. Kien hemm żewġ rapporti l-ikbar l-iktar pajjiżi kienu voluti kienu Lussemburgu, l-Olanda. Olanda. U u eh, wkoll il- kwestjoni tal-2.8 terabytes tal-dokumenti li qed jiġu wkoll studjati u dawn mhux biss qegħdin iħarsu lejn il kompetizzjoni fil-leġiżlazzjoni attwali iżda kien dak kien marbut ukoll mal-ħasil tal-flus, id-droga, kriminalità organizzata u evażjoni tat-taxxa wkoll marbuta ma' dan kollu. Sa aħna naproċ naqa' differenti. Aħna issa rridu namlu għalli nisimaw mill ċriki akademiċi li għaw rappresentat minn Professor Peter l-lum, unek u koll. Ma rridu nisimaw minn dawk li kienu mal-uta, direttament l-NGOs, l-avukati, l-intermedjarji, il-banek. U biex nqisu wkoll il-possibiltajiet li jem biex hemm evitar fuq livell internazjonali Panama huwa sempliċiment kelma sekondarja għal moviment eh, ta' flejjes madwar id-dinja fejn il-flejjes jindbatu f'istituzzjonijiet offshore. Ovvjament l-importanti trasparenza, aħna mhux qed nitkellmu dwar dwar eh, ċiċri, qed nitkellmu dwar biljuni. Aħli ah, qegħdin eh, jivitaw milli ħarsu t-taxxa fuqha. U allura qegħdin jiksru liġi. Bdejna xogħolna fl-2016 f'Settembru u bħalissa dejjin bil-analiżi tagħna l-Kumitat ta' inkjesta eh, waqfa għal sena imma tista' tiġi estiża sa' sitt xhur. Tor il-leġislazzjoni hija s-sis ta' dan il-Kumitat bil-kontra għal parlamenti nazzjonali oħrajn aħna m'għandniex setta ta' sanzjoni, ma nistgħux nagħmlu sanzjoni lil ħadd aħna nistaw nistidnu nismin stidnin. Narawx għandhom xie jgħidu, ma ma nistawx la nġelu xaħat jiġi d-dimna u laqqas ma nistgħu nimponu sanzjonijiet li hija problema li l-istati membri rrifjutaw illi jittejbu eh, <coughs> il-settat legali tal-parlament <coughs> il leġizazzjoni hemm waħla fil konsil U il rapport eh, ser tagħmel ċertu proposti brabta ma' leġislazzjoni. Aħna għamilna zjara li Lussemburgu u Renjunit. Fuq l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u Stati Uniti, aħna għan ippjanaw ukoll vjaġġ li Stati Uniti. Aħna smajna għatta professuri Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-azzjoni li bħalissa għaddejja fil-Parlament u għambjani li jaddim il-Parlament. l għu qed għandek id-direttiva tal-kontra ħasil tal-flus li tiġi mħejja. Għandek il-country by country reporting u għandek il-CCC TB l-bażi tat-taxxa korporata. U għandek il-trasferiment eh, tat-taxxi. Għabat nek il-proposta wkoll tal-Komissjoni <coughs> fejn il-shell companies, il-kumpaniji dawn is-sib ta' kumpaniji ħaj jiġu introdotti fl-Ewropa. Mela għandna tax rulings, għandna il-patent boxes, għandna proporzjonijiet domestiċi, nsemmu l-Apple fl-Irlanda u l-Amazon fil-Lussemburgu. Rabta ma' arranġamenti domestiċi fejn autoritajiet tat-taxxa jiddikjera biss dik il-parti tat-taxxa illi hija illi kienet ġiet ġenerata fil-Irlanda imma mhux il-kumpaniji kollha jiġu intaxxat l-istess, pereżempju għandek ċertu kumpaniji bħal huma Apple u Amazon li biss qed jridu jħallsu 0.5% tat-taxxa il-Komissarju Vestager kol beda l-inkjesti tijaw fuq Apple u Amazon u oħrajn. Vestager għamlet din l-inkjesta u eh, l-deċiżjoni ħarġet li appelli ħalsu xi 13 biljun l-Irlanda, ma minħabba li kemm lakuna fil-liġi um, skont l-ġurisdizzjoni Amerikana, il-lieħ illi jinżammu offshore f'parti toħra tad-dinja jaqgħu taħt liġi Amerikana biss ġella darba jirġgħu jitlu fl-Amerika. Li jfisser illi Apple qed tipaġi 130 biljun f'ħafna tax havens oħrajn u ma tantx ħallas taxxa minkejja li il-dħul mill-Russja, l-Afrika ta' fuq u l-Vant imbiet il-koll jarġaw marru lura lejn l-Irlanda. Dini, dan huwa tfixkil kbir u tħarbit kbir fil-kompetizzjoni. Aħna nafu illi għanna l-setat limitati ħafna għaliex il-liġi tat-taxxa hija dajn l-istat membri iżda aħna konvinti illi irridu inkonvinċu l-pressjoni konvinċu il-pajizi biex jitfaw pressjoni leġislattiva għal dan il-għan. Aħna fil-fat eh, ser nfasslu rapport li tiġi mħejjem il-rapporter mis-soċjalisti, manki Peter Jacek mill-liberali, jew rapporter liħor meta Danimarka u il-Repubblika Ċeka. Mm. Grazzi għall-ewwel arrija. Sur Professur Mark Peace. Chair, Signori, grazzi tassew ta' din istadina tangentili ta'kom. Ek kif l-ilma fittex l-iktar punt bax, il-flus um, um, baħwuċ fittex il-mod kif jista' jmur f'pajjiżi fejn inqas jista' jħallas ta' fuqhom. Eh, aħna nafu li waħda mix xenarji li se jkun huwa li kollok avukati minn dawn il-shell companies illi eh, kunem min jagħmlu il-fondi dubjużi, ikun hemm ħafna segretezza tal-banek u ma jkunx hemm eh, rieda li jkun hemm kooperazzjoni ma' regolaturi barranin jew eh, aġenziji ta' forzar tal-liġi. Jiena nafx qed ngħid, jiena Zvizzeru nafx nafaj fuq xiex qed nitkellem. Però aħna nitolleraw dawn it-tip ta' territorju u offshore, il-kar fil-Karibew, il-Monaco, il-Liechtensteins u anki il-Delawares, il-Nevadas, minħabba fekk jekk inti tħares lejn dawn il-dokumenti diġa semmiet illi inti ħassib taħlita kbira ta' min iqarraq fuq taxxi min juża il- ċertu kupani għall-ottimizzazzjoni ta' taxxi minħabba transfer pricing u anki presidenti u gbarat li ħarżu jaħbu l-assi tagħhom Eh, ma jiddikjerawx dak li huma għalaw fil-mandat tagħhom. Mbagħad ovvjament għandek il kmenta organizzata min id drogi, traffikaw il-bniedem eh, u anki l-triki ta' prostituzzjoni ta' tfal jekk taqraw it-tfal minn eh, ta' l-iktib dwar dan fuq Obermeyer ta' Obermeyer tkunu ta' fux ngħid. Jiena fil kont fil task force finanzjarju fuq il-ħasil tal-flus fi żmieni, mbagħad naħdem fuq il-tixim u l-irkat u anki kont qed naħseb ġus maquda, eluf ta' drabi rajta d biex xogħol. Iċ-ċer qal lux illi mhux qed nitkellmu biżwar il-Panama, il-Panama huwa sempliċi tempju minn ħafna. Imma wkoll huwa dwar Panama. ħan ngħidilkom kemm tgħid fuq il-Panama. Jiena eh, sudjajt fid dal-pajjiż. Dal-pajjiż qed jagħmel ħafna sforzi għalmenu qed jgħid dak li jridu nisimgħu. Iżda mbagħad biex ngħidu kollox il-ġimgħa li għaddiet it-tħarriġ li sar fil mosak Fonsek kellu jitwaqqaf mod temporanju fuq l-ordni tal-orti li Panama un bat ċevejna l-aħbar il-li gvern tal-Panama mhuwiex lest li jerġa' jeżamina il-ordnijiet għal il-kompanija ta' kostruzzjoni Brażiljana Odebrecht. Minkejja li kumpanija mettu li ħalsu 59 miljun lejmini ħallas jieħu deċiżjonijiet għal ta' kontratti ta' valur ta' 7 biljun dollaru. Iżda ebda investigazzjoni ma saret, issa fidejkom biex diskutu jekk dan il-pajis wa serju jew le. Insomma, imma kwestjoni problema li hija mifruxa u kulħadd parti minna għaliex tibda minna ġiex imdaqqiet jew inkella anki jekk l-impiegati legali qegħdin jikontribuċu għaliha. Jek aħna tassew irridu nagħmlu differenza, irridu nkunu qalbina. Aħna diġa għedin fitru triq it-tajba kolli ngħid. Intom bosta drabi smajtu dwar l-identifikazzjoni ta' il-sieda beneficjarji, beneficial owners, li dija eh, xi ħaġa li ħarġet ħafna dalla ħarġet użafna ħafna mal-istituzzjonijiet beneficiari ħafna jekk inti tisma fuq il-latta eh, jekk inti qed tagħmel dan iskambju titkun taf meta inti tibgħat il-flejes ta' min jieħu dan il-kont. U importanti wkoll ħafna għal dak li forzar sal-liġi. Però jiena fl-status quo problema tiegħi hija li jkun hemm ċertu serjetà ta' implementazzjoni u infurzar minn regolaturi. Għanajdilkom xed nipprova ngħid. Jiena pajjiż tiegħi fi Svizzera pereżempju. Il-soltu l-avokati, soċement Ġenevra, kienu qegħdin jixtru konstruzzjoni mill-Mossack Fonseca ehm, f'Ġenevra. Imma qed nitkellmu wkoll dwar fiduċjarji, ehm, l-avukati tat-taxxa, konsulenti tat-taxxa illi li ximdaqiet imurru lil-lin mix-xogħolhom klassiku u anki jorganizzaw Eh, operatur, operazzjonijiet finanzjarji, jisiru operaturi finanzjari. U din hija problema bil-raba jew ħames direttiva fuq ħassil tal-flus. Min meta jibda xaqleb Meta avukat isir avukat eh, operatur finanzjarju? Jekk sani taħraq di? Jiġifieri firidin twassalna l-mistaqsijiet għax suppost nagħmlu fuq għadi. Jena l-ewwel suġġeriment tiegħi jkun. Tuwa daqatajn, flu sew. Il-min qed tagħtu il-vantaġġ ta' privileġġ professjonali jien femma fema tiegħi il kfan sekkaz, imma anke l-avukati li qegħdin jahmu magħhom qed jixtru l-prodotti tagħhom biex jorganizzaw kostruzzjonijiet finanzjarji li mhumiex avukati dawn ma ħaqqomx il-privileġġ professjonali għalmenu mux il-privileċ illi eh, jista eh, iżom sot kontra infurzar tal-liġi. Jek inti tħares il-rapport jinektib ma' Joe Stiglitz, dan qiegħed barra tistgħu tiġbruh jismu Overcoming the Shadow Economy. Aħna morru pass iktar li l minn hekk, li l-in minn dak li għanna fil-kodba. Aħna li qegħdin ngħidu għali nixtiequ naraw li fuq bażi globali li konna reġistri ta' kumpaniji li ikunu ta' min jorbot fuqhom li fil-fema tiegħi fisser inti kollok persuni ta' veru illi ikunu f'dawn ir-reġistri u mhux li kollok persuni li ikun per eżempju il-min d-daflek jew min jiġi il-ġardinar li tamlu bħala direttur maħtur li jkollok persuni li tassew huma dak li jgħidu li huma. Ehm, inti tista' tifhem dan huwa pass kbir, dan huwa komplikat, dan ġib ħafna mistaqsijiet tekniċi, x'inhu l-limitu massimu, iva naqbel. Ehm, naqbel, naqbel, għandek huwa minnu da. Ehm, nirridu konna nitlu fl-irqaħat. U jina ksorta konvint li dan it-tip ta' regolament huwa fattibli. Imbagħad forsi tgħid hija ma spiċċaw b'dawn il-stooges li jibdew jixtru binqas eh, fil-reġistru. Iva, ma jkun jkollok dan ir-reġistru inti ħadd dan is-soċjetà ċivili u l-medja biex tara jekk min suppost qiegħed hemm qiegħed fil-fatt hemmhekk. U jkun tas-sew tal-missija jekk jaraw li fil-fatt li l-persuna li hemm niżla laqas biss jaf jiktib jew jaqra. Naħseb li dan ħajkun pass kruċjali ħafna. Naħseb li dan huwa suġġeriment illi huwa faċli li tifmu, imma diffiċli li twettqu. Naħseb illi huwa kruċjali però dan iż-żmien u dan moment illi inti intom tiddefinixxu x'inhu x'inhi l-linja li fuqa inti mit-sista taqbiża għal dak li huwa il-politika ta' offshoring anke jekk il-populisti jippruvaw jiġilduha. Grazzi. Thank you very Grazie. Sir Pete for this really very introduzzjoni interessanti. U dawn il suggerimenti li inti qed eh, tisħaq tama li jajnuna fil-ħidma tagħna leġislattiva biex naslu għal punt essenzjali. Issa l-kellim li mis u għasur Ed Groot, president tal-Komitat Parlamentari Olandis tal-inkjesti fuq l-istrutturi eh, ta' tat-taxxi ta' taxxa. Eh, nfakarkom tużaw il-formula biex ta' titkelmu. Eh, kollegi, fisem il-Parlament Ollandis u anki fisem il-Kumitat ta' inkjesta fuq it-taxxa. Nirringrazzjakom tal-istidintuna biex nieħdu sem f'dan il- f'din il-laqa. Il-Panama Papers waslu għal biex jikxfu kemm eh, ejjam xerda din il-prassi il eh, anki fl-Olanda hemm ħafna eh, tiġrid tagħha din il-problema. Il-grupp ta' ħidma ġi mwaqqaf minnaħa tal-Parlament Olandiż biex jistudjaw l-istrutturi ta' taxxa u l-strumenti oħrajn fiska finanzjarji. Ent ma' rappresentanti ta' trust xjenzjati u anki eh, uffizjali tal-IRS. Dak iż-żmien il-Parlament adotta eh, strumenti ta' inkjesta. Din l-inkjesta ma m'għandix bżonn ta' riċerka twila ifisser illi il-persuni eh, interessati għandhom jidru, eh, u obbligati li jidru u jgħatu xida tagħhom dim il-Kumitat. Il F'Ottubru il-proposta għall-inkjesta ġiet adottata mill-Parlament, ħames membri tal-Parlament u ma membri tal-Kumitat, il-Kumitat se jiffoka fuq kwistjonijiet ta' trusts privati fil- fl-Olanda f'dawk li l-om letterbox companies. Il-lan prinċipali u għalli konna iktar eh, ċarezza uh, fuq kif joperaw u kif dawn l-iskemi ta' taxxa eh, jiġu waqfa. Intkom kollu tafu illi l-Olanda hija waħda mill-iktar ħabs eh, e, prinċipali tal-flussi kapitali. Hemm ħafna minn dawn il-letterbox companies minar ma jkollhom lebda attività ekonomika fl-Olanda. U din tista' anki tkun kwestjoni legali, però eh, mirna naraw jekk dawn irriduhomx u hekk kumiex aċċettabbli moralment. Jiena sta għamilt mistoqsijiet. U aħna għanna intenzjoni naslu għal elementi importanti aħna fir-rebbija wara l-elezzjonijiet Olandiżi dis-sena għanna natu riżultati u dawn huma inkjesti li se jkunu pubblikati u se jkunu fuq il-medja. Nixtieq la billi ngħid illi dawn l-aspetti mhux desiderati u l-istituzzjonijiet u anki l-OECD imxew ħafna l-qoddim fuq dan imma din ir-responsabilità hija fuqna l-koll u allura anki fuq il-parlamenti nazjonali u anki fuq il-parlament eh, eh, olandis. Grazzi. Issa, Is-Sur Ahmed Ahmed Laway, President tal-Kumitat Speċjali Belġan fuq il-Panama eh, Papers. Jina sempliciment xtaqt nfakkarkom għax tafu diġa illi l-Belġu implementaw komitat speċjali dwar il-Panama Papers mu livell iktar ġenerali fuq il-kwistjoni tal-tax havens u il kumpani offshore. U fej għam dan il-konsens fih dan il-Parlament Belġan biex nkunu biex nkunu son waqfu dan il-komitat għaliex kull darba li aħna konna nisimaw dwar din il-frodi fiskali fil-medja u fil-stampa fuq Swiss Leaks, Offshore Leaks, il-Panama Papers u xnafin. Kienem ħafna persuni fiziċi li kunu residenti belġani li jkunu kotati fl-skandlu. Skandlu. Il-komitat speċjali għalek fuq konsens kbir għamel waqt dan il-komitat u l-ideja miex li imbat namlu sħarriċ jfisser illi ma tantx għandna xi setat eh, gbar, imma raġunja waħda fundamentali li mod parallel għal komitat speċjali inti kollok dossiers li jkunu miftunin għab ġustizja u anke l-amministrazzjoni fiskali u eh, li ikun hemm riskju ta' intħil eh, jew dak il-każ jekk ikun hemm dan ir-riskju għamilha dan il-komitat. Issa fuq xi ċifri fuq minn 700 revelazzjoni tal-Panama Papers l-ispezzjoni speċjali tal-taxxa li huwa l-awtorità speċjali eh, fetaħ 239 dossier li għadhom qegħdin jiġu analizzati mod parallela tax havens hemm ukoll dossiers fuq livell legali għal dik il-mobilizzazzjoni ta' servizzi partikolari li jisimhom is-CDFO li mod partikolari eh, tiħares lejn l-att ekonomija u finanzjarja il-frodi f'dak il-rigward. Tħarsu koll l-amministrazzjoni tat taxxa, servizzi tal-polizija, l-banek, il-Bank Nazzjonali, regolatur li jikkontrolla l-intermedjarji finanzjarji, imma wkoll il-banek qed naħdmu magħhom, ovvjament l-erba kbar, Big Four. Kolla l huma professjonisti fil-xogħol taħħom, dan il-xol. u kien hemm ħadd ukoll li kien involut dan ix-xogħol hawnhekk fil-Parlament Ewropew nikkooperaw miegħu issa. Hemm problema ovvjament ta' koordinament lejn is-servizzi differenti fl-istat li huma qed imexxu l-kriminalità finanzjarja u frodi fiskali. Aħna eh, naraw l-amministrazzjoni fiskali, l-ġustizja, l-polizija, il-komitat kontra ħasil ta' flus, regolatur finanzjarju, il-bank, il-banek, hemm nuqqas ta' trasmissjoni ta' informazzjoni. Allura aħna na' servizz li qed jaħdem il-servizzi qegħdin jaħdmu imma mhux dik il-problema, problema li l-komunikazzjoni mhux qed Il-tini ehm, ħaġa li għedin għatfaw ngħinha fuqu li xi ħaġa li nirrepetu ħafna li aħna m'għandniex listi lista tax havens huma omogeni fl-Unjoni Ewropea u laqas l-vel Belġan. Il-lista tvarja eh, minn eh, kapitlu ta' taxxa għall-oħra. Allura, aħna nabżon lista ta' dawn il tax havens li tippermetti li jkunu mobilizzata biex nġibdu kontra dan il-fenomenu li jagħmel ħafna ħsara. U aħna f'dan il-lan aħna għadin smajna l-Komissjoni eh, il-Komissarju Ewropew Pjor Muskovici, meta qegħdin diskutu dan ix xol li ġiti meċi l kem kemm jista' jkun din dan ix-xogħol dan il-komitati. Eh, aħna najna wkoll ir-regolatur finanzjarju l-Bank Nazzjonali waqt li anki fil-missjoni tiegħu u għandu jkun li jfittex mekanizmi partikolari illi jipermetti l-frodi fiskali ma titlaqx mill-banek, irridu jaraw illi jisaxħu il-wol tal-Bank Nazzjonali għal nasab li dan huwa konsens kbir. Biex ikun hemm appoġġ ikun hemm Aġenzija Ewropea Internazzjonali kontra il-frodi fiskali, tax havens, minn min ma jifx ma frontieri allura li aħna jkollna liġijiet nazzjonali ma jistax jaħdem irridu nsaħħu kooperazzjoni bejnietna nagħlaq billi ngħid li aħna illum irridu nkun nistgħu nsaħħu il-qafas legali illi jippermettilna illi nsibu l-intermedjarji u nċanfruhom um, um, fejn ikunu qegħdin jippruvaw jiffaċilitaw dan it-tip ta' frodi tat-taxxa. Grazzi. Thank you very much, Mr. Chair. Grazzi. Issa Is-Sur Kaj Jan Krajnen, Viċi President tal-Kumitat ta' Finanza tal-Kunsil Nazzjonali Awstrijak. Iva, grazzi President, kollegi. Fl-Awstrija aħna kellna banka waħda illi ġiet msemmija fil-Panama Papers. Hija banka reġjonali żgħira minn provinċja Awstrijaka fil- frontiera ma' l-Svizzera u l-Liechtenstein diġa kienet taħt l-attenzjoni tal-autoritajiet imħabba il-kummerċ taħħa ma' il-negozji taħħa ma' Liechtenstein u u mħabba f'dan kien hemm kumitat speċjali fil-Parlament biex jistudjaw il-sitwazzjoni u r-rapport se joħroġ din il-ġimgħa naħseb ukoll u il-riżultat prinċipali kien il bord il tal-bank rriżenja u bidlu l-modell kommerċali għandhom żewġ logos għal-futur u l-ewwel wieħed huwa no business connections to tax swamps u u, u l-lanqas uh, mal-ġurisdizzjonijiet offshore. U dawn huma r-riżultat eh, prinċipali għal-bank għal-futur. Fuq dak li għandu xaqsam mal- Eh, stħarriġ minnaħa tal-parlament aħna rridu nibnu l-politika fuq tliet pilastri l-ewwel fuq il-trasparenza rridu nitkellmu fuq kwestjonijiet importanti par reġistri pubbliċi tal-kumpaniji u fondazzjonijiet ta' trust u minn verament huma l-beneficjari ta' dawn il-kumpaniji għandha tkun aċċessibbli eh, bħal human book fil-Ġermanja fejn hemm il-mistoqsijiet principali tal-kumpanji manki għal trusts. U tini ħaġa importanti għat trasparenza hija li għanna mandux ikon dawn it-tip ta' kumpaniji e, għanna għana niprojbuhom dawn il-kumpaniji ta' taxxa. E, Umbat, e, telet puntu għal kooperazzjoni, kooperazzjoni bejn gvernijiet, għanna Nasmu l-informazzjoni fuq il-kumpaniji eh, u fuq il situazzjoni fiskali u u anki kif nistaw niproteġu anki l-whistleblowers u ma jfisser, mux qed infisser biss il-ġurnalisti, eh, għalix anki fil- Eh, meta nqisu l-libertà tal-istampa u kol tal-espressjoni rridu niproteġuhom, imma anki l-whistleblowers għax jiena naħseb illi eh, iva teżisti segretezza kommerċali, però għat ma nistaw naslu għal frodi fiskali. Eh, ma nistawx assolutament naċċettaw illi jużaw is-segretezza professjonali biex jaħslu l-flus u min jikxef dawn is-sigriti għandu jiġi protett mill-gvernijiet um, u u mhux e, u mux attakati. It-tielet pilastru huwa tassazzjoni ġusta għal speċjalment għal kumpaniji multinazjonali mhux biss reportar pajis per, per pajis li ġa bdejna bih, imma rridu anki narmonizzaw is-sistemi fiskali eh, għanna għax il-kumpanije edin jgħatmu fuq livell internazjonali u għanna bżon għallura prassi u liġijiet internazjonali. CCCTP pero ta' stazzjoni minima. U biex ma nerġawx nibdew eh, eh, eh telliqa għal minin eh, ħallas l-inqas taxxa. Eh, Eh, irridu nejxu fl-istess eh, fuq l-istess livell ta' taxxa kullimkien għandu jkun armonizzazzjoni u eh, u rridu nimxu kontra dawn il-multinazzjonali u anki il-persuni li għandhom ħafna flus illi u l-konsulenti fiskali tagħhom irridu namlu liġi fuq il- eh, fuq il-kontabilità, regoli ta' kontabilità, għandu jkun fuq livell eh, nazjonali mux privat. Eh, u u ma nistawx jieġu użati il-regolamenti tal-kumpaniji bħala bazi tal taxxa għandu jkun hemm eh, armonizzazzjoni ċentrali u rridu ngħidu li hemm biċċiet bi Eh, tal soċjetà li se jirrispettaw dawn ir-regolamenti u hekk wieħed ma jirrispettax se jibqa' barra u allura jekk irid jibgħat il-flus f'xi offshore eh, jew l-letterbox companies allura għandu jkun taxxa ta' frontiera Eh, għandha tkun olja ħafna din it-taxxa tal-frontiera, 35-40% eh, biex nevitaw illi n-nies jipprovaw jaħslu l-flus u jibatuhom fil-tax eh, havens. Inħoss, iva nifhem illi da ħafna minnhom u wieħed jista' jgħid li huma rigorużi wis, imma huma sempliċi jekk wieħed jaċċetta jimxi skont il-liġi jekk joħroġ minn barra mill-liġi għadha iħallas il taxxi Grazzi. Issa Werner jieħu il-presidenza, grazzi ħafna. Issa, nistaw niddiskutu ma l-erba kellima, partikolarment il- professor Mark Pitt illi dan l-aħħar ippubblika starriċ fuq din il-shadow economy. U, u illi fija dan il-rapport proposti interessanti ħafna. Għanna 16 persuna li jishtiq jitkellem, aħna e- e- konna organizzajna ruħna biex nisimaw e, ftit bħalissa għanna tmien tal-bit mill-Parlamenti Nazjonali u sitta minn il-deputati Ewropej. E, Niprofaw nkunu sintetiċi ekku ma kantkom mistoqsijiet għal wieħed mill-mistidna eh, tana għajdulna bċar żewġ minuti għal kull intervenzjoni u nibdew bil Jason Azzopardi minn Malta. Grazzi. Il-presidenza Maltija huwa moment importanti għal pajis tiegħi. U u biex nisfidaw anki dawk illi għarru li aħna maħnix se namlu suċess fil-presidenza. U anki imbarazzanti għal Malta illi il-presidenza tagħna eh, għanda e, id-del tagħha eh, tal tal-iskandlu tal tal-Panama Papers, li huwa l-uniku amministrazzjoni Ewropea li għandha ministri eh, tagħha fil-Panama Papers. U eh, għandu eh, dan il-ministru ġi qed jiddepozita ħafna iktar minn li dak li seta qatt alaf f'ħas salarju tiegħu. U iddeċida e, e, e, jagħmel dawn il-offshore. Dina għada qeda tisfida l-protesta mhux tal-li ma dan il-Ministru anki huwa President tal- kunsil tal-enerġija. Dana qed joffendi l-deċenza komuni ma qed joffendi anki l-Europa. Fl-Europa l-uniku dibattitu li kellna fil-Parlament rajna il-kull kull, kul membru tal-gvern li qed jiddefendi s sitwazzjoni Nistaw anki nifmu għaliex il-Ministru tal-Finanzi tagħna ma ġiex fid-diskussjoni li kellna l-ġimgħa li għaddiet fuq il-ħasil tal-flus. Normalment il-Ministru jitkellem fuq dawn il u jider f'dawn il-diskussjonijiet. Il l-amministrazzjoni tagħna imma eh, iddeċidew illi ma jkooperawx, anzi il-Kommissarju tal-Pulizija ġim mibdul ħames darbi f'dawn l-aħħar snin fil-fatt edin jieġu accettati, edin jgħalqu għajnejom minnaħat tal-amministrazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Fi 17 u 20 ta' frar se konna eh, laqa mal-gvern u anki mal-oppozizjoni u mal-avukati u NGOs u ġurnalisti. Il-program diġa ġi deċis u l-Ministru tal-Finanzi Malti se jkun għad dispożizzjon għal daqstant e, dawn l-affarijiet li nsemmejt issa se jsiru. It-tieni intervenzjoni hija Michel André tas Senat, ta Senat Franċiż. Sur President, jiena nilqakom kollha nixtieq ngħid li tassew kontenta li qed nitħatu dawn il-kwistjoni llum. Fil-fatt il-frodi fiskali internazzjonali huwa suġġetti li mobilizza il-finanzi tas-Senat e, biex inkunu nistgħu minkon għamlu segwitu tal-Panama Papers, aħna inna mill-2016 naħdmu fuq istituzzjoni finanzjarja f'waħda mill-ikbar banek franċiżi illi ġew eh, kwatati b'din il-kwistjoni li kienu għandkom ġosmu ma' kontrol fiskali. L-għan huwa li kif naraw kif din il-frodi kienet possibbli minkejja strumenti ġodda f'dan istat kien diġa' eh, natalilu mill-2009 Aħna għadnulu illi pajjiż jista' jiffirma um, fit ta' taxxa skont standards tal-OECD mingħajr ma jinbidel xejn fil-prattika. Allura aħna kif konna nafu dan ix-xogħol? Aħna stajna nagħmlu dan il- vantaġġ legali bil-permezz tal- riforma tal-amministrazzjoni fiskali franċiża u fil-wara li dan ġi maħluq dan is-servizz tratta minn fuq minn 47,000 eh, kwestjoni ta' taxxi li tħallsu u eh, fil-fatt raw li kien hemm eh, miljuni ta' flejjes li kellhom jitħallsu taxxa fuq. U problema wkoll kien hemm il-regolatorji bankarji li ma kienx qegħdin jikkomunikaw biżejjed, ma kienx hemm komunikazzjoni fuq il- skambi li qed isiru u laqas ukoll il-skambi li kien siru fuq livell nazzjonali livell Ewropew. Allura l ħassajna li kienet importanti ħafna u jina u koll naqbel li konna lista ta' tax havens li kunu stabiliti fuq livell Ewropew e kif eh, għal Issur Muskovici. Aħna namlu komitat ta' sħarriċ fuq il-Panama Papers u fil-fatħa jidan ħiġi publikat fuq is-sit tas-Senat. Aħna rridu sebajnejn fuq il-Parlamenti Nazzjonali u rridu li li konem il- uh, tħarriċ fuqhom. Fl-2011 fil fat kan l konvenzjoni fiskali bejn Franza u Panama fuq għadi. Grazzi. Vielen Dank, Frau André. Als nächster hat Herr. Grazie, Signor André. Mr. Jorgen Post mill-Bundestag Ġermanis, kollegi. Aħna fl-Ewropa bħalissa qegħdin f'mument eh, kruċjali fil-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa, ah, ma ma nistgħux naġixxu għaliex l-Ewropa maqsuma fl-interessi tagħha għandna protezzjoni għal l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Dijsselbloom pereżempju biex ngħid isem jew Josef Maskat soċjalisti demokratiċi daw kollha figuri ewlenin u jipproteġu lil dawk li jevitaw it-taxxa. U sakemm ħanibqgħu narqu għajnejna u xejn ma jinbidel fil-Lussemburgu, f'Malta, f'pajjiżi oħra, il-populisti dejjem ħajjana taw iktar appoġġ u ma sibux tarf tas-sitwazzjoni. Hemm responsabilità personali, inkluż membri tal-partit tiegħi ukoll. Mem l-ebda raġuni legali razzjonali għal fejn għandu jkollok inti shell company għalhekk aħna jdu nevitaw li dana jsir. Malta fost l-oħrajn u mhux Malta biss anke l-Lussemburgu, l-Olanda wkoll. Għadin, irridu jiġġieldu il-dawn il-situazzjonijiet, irridu konna l-blacklist, jekk ma nagħmlux progress hawnhekk. Ħan fallu fil-ġlida tagħna kontra ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa, nistantik ħafna eżempji maħniex qegħdin ngħinu lil kontribwenti onesti fl-Ewropa l-SMEs jew persuni privati sempliciment qegħdin inħallu lil daw in-nies biex jaddu għalixxa. Grazzi sur pos. l-att legali delegati mressaq mill-Kummissjoni ġi diskuss f'Strasburgu li għada u ma ġiex aċċettat bil-maġġoranza kwalifikata propju fuq il-blacklist. Ġifi aħna qegħdin naħdmu fl-istess direzzjoni tagħkom issa għandna membru tal-Parlament Ewropew il-Peter Seymour mill-Ġermanja. Grazzi ħafna President. Jiena nixtieq inkompli ma dak li għal surpos mill-Bundestag. Aħna fl-Ewropa m'għandniex biss il-problema illi qegħdin joħdu t-taxxi kienu il-Ministru tal-Finanzi tal-Bahamas li kien hawnhekk f'kumitat speċjali qal li l-problema tagħkom intom m'intomx kapaċi tiżguraw li l-flus li qegħdin qed mill l-Ewropa jkun ġie intaxxata. U l-problema hi li għandu raġun, il-problema tagħna hi illi hemm biżejjed nies hawnhekk f'dis-sala minn pajjiżi illi jisirqu it-taxxi minn pajjiżi oħra ma jgħiġi xejn, ma jagħmlu xejn. U għalhekk il-kollega Malti qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar strutturi, sinjuri, mhux qegħdin nitkellmu dwar każijiet individwali, qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-fatt illi l-Ewropa ħat isfaxxa fix-xejn jekk ma nistgħux nindirizzaw daw il-kwistjonijiet, mhix għax aħna ma rridux illi kollna kompetizzjoni fiskali imma jekk il-pajjiżi jagħmlu l-affarijiet b'tali mod illi kumpaniji l-kbar qed iħallsu eh, wieħed fil-mija taxxa u ħadd ieħor qed iħallas ir-rata sħiħa ħajkonna problema. Jekk aħna l-Ewropa riduha tibqa' sħiħa, irridu nagħmlu pressjoni fuq l-Istati Membri tagħna sabiex jaħdmu mod aktar kostruttiv hawnhekk fi Brussell milli jagħmlu qabel. U l-ewwel pass ikun illi ikun hemm skambju ta' informazzjoni mandatorji dwar tax rulings għax l-administrazzjonijiet kienu qegħdin jirrifjutaw li jagħtu informazzjoni l-ekkim sejħa pulizija fiskali sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw l-evazjoni u l-evitar ta' taxxa u din hija problema kbira. Jekk irnexxina ngħaddu din l-informazzjoni l-Kummissjoni, possibilment allura jkun jistgħu jagħmlu xogħolhom. Mbagħad wara inkunu nistgħu nħarsu l-barra mill-Ewropa. Grazzi ta' dik it-talba hekk mill-qalb issa. Qabel ma nkompli bil-lista tiegħi nixtieq nitlob lil kellima hawnhekk Professor Peter parlamentari nazzjonali jekk jixtiequ xi wieġbu elementi li kellna s'issa. Fil-qosor, jiena nsiba pjuttost impressjonanti illi din l-assemblea mhix biss qed tipponta subaj ħadd ieħor u l-kwistjoni fil-fatt dinija tibda minn hawn u aħna qegħdin ngħinu lin-nies li kienu qegħdin jużaw daw il-postijiet u jippermettulhom li jeżistu. U dan huwa denominatur komuni ta' dak li qegħdin tgħidu. L-Unjoni Ewropea għandha differenzi bejni tamma naħseb li hemm ukoll konverġenzi konsiderevoli jekk imorru għal kwistjoni tal-identifikazzjoni ta' sidin beneficjarji kemm fl-istituzzjoni finanzjarji kif ukoll f'reġistru ta' kumpaniji imxejn l-qoddim mhux ħanajt li rridu nwafqu dawna l-istrutturi għax inti trid trasparenza li ħaġa nistgħu niddiskutuha imma ġel darba li jkollok it-trasparenza ma jibqgħux jattiraw daw u fihim nifsu da bizzejiet. Grazzi. Isru kuxot. Iva, jena naħseb illi l-Olanda trid tieħu ukoll xi ftit mit-tort kif qalilna dajs il-blum l-Olanda hija parti mill-problema u fil-futur tkun parti mis-soluzzjoni. Jiena naħseb illi l-imġiba tal-Olanda imbidlet b'mod konsiderevoli wkoll u ttieħdu iżjed miżuri fl-Olanda kontra l-evitar tat-taxxa. L-aħħar mozzjoni li konna qegħdin nittrattaw aħna fil-fatt titratta miżuri kontra strutturi aggressivi ta' evitar ta' taxxa u dispożizzjonijiet ukoll fir rigward ta' avukati ta' taxxa. Hemm ħafna x'xatir isir. Grazzi, għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem jerġgħu tixtieq tkellmu aktar quddiem. Jiena naqbel bisih ma dak kien intqal fuq in-neċessità illi jridu l-ewwel nett naraw nagħmlu xogħolna u homework tagħna fil- l-Unjoni Ewropea u nadfu dak li għandna mluħna ħażin minflok noqogħdu nħarsu lejn kull pajjiż qed jagħmel. Mbagħad e, naraw kif mbagħad indefendu ruħna kontra teddit barrani barra x-xuttana e, li għandu xaqsam biex ma tax havens e, u havens bankari. Issa fuq il hemm ukoll mekkaniżmi li qed jippruvaw inneħħu il-flejjes minn dawn il-pajjiżi ġirini, ġifri għandek proċeduri ta' taxxa li huma aggressivi li li tiġi taxxati b'mod eh, eżorbitanti. Allura jdu naħdmu fuq il-BEPS, fuq l-armonizzazzjoni fit skala Ewropea kif ukoll l-iktar eh, ħaġa importanti hija il-kumpaniji multinazzjonali. Għaxin kella ħanispiċċaw li nrovinaw il-finanzi pubbliċi tagħna ħafna xi nagħmlu fuq frodi fiskali, fuq l-optimizzazzjoni fiskali biex kull stat membru ikun jista' jsib is-sovranità fiskali tiegħu u s-sovranità tal-politika pubblika tiegħu. Ja, vielen Dank, Herr Kleiner, möchten Sie was ergänzen? Kurz, Ja, einfach. Grazzi, tixtieq iżid xi ħaġa l-ewwel nett. Blacklist huma tajba eh, għanet li l-na, ħna u kol konna ħankunu fuq il-lista griża u dan għena nsiru pajjiż aktar ċivilizzat. Issa u ukoll fil-trasferiment ta' informazzjoni awtomatika ġidaw l-isti tajbin it-tieni ħaġa mux mhux dejjem naqbel ma' Johan Post imma llum naqbel miegħu fil-mija. Dank. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li jmiss is-Sur Miguel Tiago mill-Assemblea Nazzjonali Portugiza fejn is-Sur Tiago. Ja, please. Grazzi, grazzi President. Mela jiena Manuel Tiago mill-Partit Komunista Portugiż u jiena kont membru tal-Kumitati ta' inkjesta fuq is-sistema finanzjarja kont fi tliet kumitati differenti fil-Portugal fil-fatt. X'inhu il-fattur komuni f'dan kollu? it-tax havens, pajjiżi, reġimi fiskali, ħafna inqas stretti u eh, li jintużaw allura għal ħasil tal-flus. Fl-aħħar mill-aħħar min jitlef pajjiżi l-oħra, pajjiżi tagħna. Għemmin jgħidlek li l-offshores jisu xaħġa barranija. U mux parti mis-sistema tagħna ma fil-verità ma parti integrali. Mhux ħanoqgħod nkun moralista hawnhekk. trasferimenti l offshores, etc. Inti jisek qed titlob hawnhekk illi l ħallalin imorru huma għand il-pulizija. Ġa proposti xi soluzzjonijiet il-blacklist, per eżempju, kull pajjiż għandu waħda għalih għalissa. Imma s-soluzzjonijiet li qed jiġu proposti mhumiex diffiċli, sempliċement donnu hemm xrieda politika li jiġu implementati daw. il-kumpaniji fiskali jdu jkunu fejn qed jinħoloq il-ġid. Għandu jkun hemm tassazzjoni qawwija għal trasferimenti għall offshores kulħadd jistemna il ħaġa kull pajjiż jekk irid. U rridu wafqu il-verifiki għal sistemi finanzjarji tal-kumpaniji privati, għax ovvjament l-awditurija jgħidu dak li jridu minn qed jimpjegom. Grazzi ħafna. Issa membru mill-Parlament Nazzjonali Grek. Grazzi, President. Jena ħejjejt xi erba' kelmiet fuq il-Panama Papers, imma m'għandi xejn xi nżid ma dak illi għal il-kollega mill-Bundestag, Professor Piet, imma għal kentej li kkonvinċewni illi aħna qegħdin namlu żball. Qegħdin nużaw verita biex nostru verita oħra. U tkellem dwar il-flus maħ flejes maħmuġa. Jekk aħna l-lum ma konniex qegħdin nitkellmu fuq il-Panama Papers imma fuq il-flus maħmuġa, x'tista' jiġri? Aħna għandna l-Apple u l-Amazon, kumpaniji Amerikani. Jiena kon ġurnalista l erbejn sena, rajtum daw il-każijiet. Pero kullum kon għadden diskutu l-flus, Aħna nistgħu nitkellmu dwar anki id-Deutsche Bank pereżempju għaddej kas il-qorti f'Milan. Nżab il-kollegi Italjan jista' jiduna xaġa dwar dan. U Bloomberg il-ġimgħa l-oħra tkellem ukoll dwar dan, għal ma nistax nitkellmu biss fuq il-Panama Papers u ma nsemmux dak li qed jiġri f'Milan. Bloomberg tkellem dwar dan 10 biljun dollaru illi tħallew barra mill-kodba ta' Deutsche Bank. Wieħed mill-ikbar banek fl-Ewropa. Jinsa dal-bank li jinkludi fil-kodba tiegħu 10 biljun dollari. Ma nistax jiena ma nitkellimx meta nara fajt bħal daw. Kiku, Konna għadin nitkellmu fuq il-flejes maħuġa, pi first repeat, nistaw nitkellmu wkoll dwar il-Volkswagen. Il- Kien hemm ukoll arresti fl-Istati Uniti relatati ma' dal-każ imma meta nitkellmu pereżempju ma' fuq it-tniġġis. Dina ħaġa li tiġi kastigata fl-Istati Uniti biss mhux fl-Unjoni Ewropea. Naf li forsi qed iddejjaqkom imma tuni 30 sekonda nitlobkom. Jiena President ukoll tal-Kumitat tal-Greċja u l-Ġermanja fil-Parlament, ġifirina mhux qed nipprova nitkellem kontra l-Ġermaniżi u mhux qed nipprova ndejjaqkom, sempliċement xtaqt ngħid sur Pete ukoll illi anki inti Joseph Stiglitz kellimtu dwar ix-shadow economy. Nittama li diskutejtu wkoll id-dejn pubbliku tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għaliex il-bira jiena semmejt lil Josef Stiglitz u Paul Krugman u Sur Dombrovskis maċċettax dak li qed jiena mill-ewwel. Grazzi, grazzi. Skużani, naħseb li ħajkolna żewġ minuti ta' diskors, interventi ta' zewġ minuti, importanti li nżommu ma' żewġ minuti. Fid-disa ta' frar fil-Kumitat li jmiss tal-Panama ħankunu qegħdin nisimgħu mill-assoċjazzjonijiet bankarju kif ukoll banek individwali. Ġvidina xi ħaġa li rridu nikkonsidraw għad-Deutsche Bank għadu ma ġiex inkluż imma l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Banek ħad attendi. ngħaddi issa kellem li jmiss Mark van de Ven mis-Senat Olandiż. Grazzi, Sir Chair. U b'interess kbir illi jiena smajt il-preżentazzjonijiet mill-esperti u nixtieq nikkumplimenthom fuq dak li qalu. Minkejja dana kollu kien hemm eh, ħaġa importanti li ma nsemmewx. Fil-11 ta' Ottubru 2016 il-Parlament tal-Konsil tal-Ewropa aċċettaw riżoluzzjoni nej wieħed 3-0 fuq il-riżultati ehm, fuq Panama Papers fissem il-Kumitat ta' Affarijiet Legali. Jiena għamilt opinjoni legali fuq la bosta rezoluzzjoni u l-pariti kien inkluż fir-riżoluzzjoni 5.12. Il-Konsil tal-Ewropa għandu jagħmel regoli internazzjonali flimkien mal-OECD biex ikun hemm tassazzjoni diretta tal-imkom u asset ta' kumpaniji ta' tax havens illi jaqbżu bekk l-individwi illi waqfuhom illi bekk jaqbżu l-xkiel illi hemm għal dan it-tip ta' tassazzjoni diretta. X'inhu jaħsbu l-esperti għal din il-proposta għal pass li jmiss biex niġildu kontra il-vitar tat-taxxam aggressiv? Grazzi tassew. Iva, al parlament Louis Michel mill-Belġu. Iva, nishtiq nirringrazzja minn t-kellem, jena nishtiq nitkellem fuq il-kustjonijiet ftit iktar konkreti Jena naqbel ovvjament mal-rabja li kienem ah, fuq il dan il-fenomenu u nejt illi din il-rabja eh, tkun minħabba il-nqas ta' rida politika li hemm li qed naraw fil-pajjiżi kollha li xaħar mill-aħħar kolla li hija ta' rida politika. Jiġifieri konkretament nixtieq nistaqsi intom eh, xi ksibtu bħala informazzjoni dwar il-kriterja ta' due diligence li kien implementat bil-intermedjari u hemm fil-pajjiżi rispettivi awtorità nazzjonali li tikkontrolla l-effiċjenza ta' dan kollu kontra dak illi huwa sempliċiment bħala emenda jew sempliċement difett li ħajseħ ġidu ma rridux. Aħna eh, għanna mezz illi aħna ħan kontrollaw aħjar il-transazzjonijiet transkonfinali. Eh, kif taħsbu li tista' taħdem aħjar fuq perżempju il-fatka tal-Istati Uniti li obbligu l-Amerikani illi iridu iridu jiddikjaraw li l-amministrazzjonijiet u l-autoritajiet kull tip ta' taxxa u tħul li għandhom il-barra mill-pajjiż. Nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa aħna bħala mudell intom u s-Sur President inti u oħrajn qed sednejtu il rors għall-avukati Zvizzeri. Tistgħu tfissru li ftit iktar eh, mod iktar preċiż ir-raġunijiet il għaliex dan l-utilizzazzjoni iż ta' dawn avokati għax naħseb illi bekk nistgħu nifmu l-aħjar x'qed jiġri. Ħaġoħra. Jiena ta' ħafna drabi di tistgħu ittuni fil-fema tagħkom definizzjoni Sur l-ewwel diġà wkoll sema dil-kwistjoni u eh, kienu l-unika wieħed x'inhi l-ottimizzazzjoni tat-taxxa meta għandek ir-raġunijiet fiskali li u l-frodi fiskali rridu nkunu forsi inti sorpriż imma jiena naqbel miegħek illi ħafna drabi il-frontiera bejn l-ottimizzazzjoni l-frodi u l-evażjoni huwa xejn. Ehm, allura ħafna drabi dan jippermetti li xi ħadd iqarraq ehm, li jagħmel xi ħaġa illegali u dawra xi ħaġa legali hija għall-mistija u allura Eh, irridu iktar nitlu f'dan id-dattal fuq dil kustjoni grazzi. Grazzi. Aħna għanna mistoqsijiet speċifiċi għall aħar żewġ kellima fil-fatt. Min jixtieq eh, jwieġeb? Eh, Professor Piet forsi ma nafx, insomma, taraw intom. Mela, kiena mistoqsija speċifika ħafna fuq din il-kwistjoni numru 13 li jinti kont għamilt li dwar l-avokati Zvizzeri f'Ġenevra. Għalfej għandek din il-konċentrazzjoni ta' avokati Zvizzeri illi għeddin huma il-punt ta' dħul għal dak li huma il-Panama Papers. Rridu niftakru il-Panama Papers huma eżempju li jaqtaw fil-dinja tal-ekonomija shadows eh, tal-shadow economy tajjeb il-naraw xin modus operandi tagħhom. Tajjeb illi naraw xini differenzazzjoni bejn ix-xogħol legali tradizzjonali minnaħa u avokati li daqqa wahda jsiru operaturi finanzjarji minnaħa l-oħra. U għendin iż-żona griża ħafna fin-nofs. Jekk inti qed tagħmel xogħol tal-barra l-bank tax-xogħol, Eh, eh, tara kif taqla l-flus pal avokat eh, dinna dan huwa xogħol tradizzjonali minkejja li għandu x'jaqsam mal-flus. Iżda jekk inti jimbagħad tibda toħloq strutturi illi ehm, huma kompanija offshore tiftaħ il-kontijiet il-bank. Mela, fil-fema tiegħi dan għandu x'jaqsam ma' operatur finanzjarju, inti sirt operatur finanzjarju. Issa fil-interpretazzjoni attwali Svizzera mhux veru. U dan fil-fatt għajjen fil-Parlament Svizzeru u l-Parlament Svizzeru rifjuta illi bidda xejn. U dan hija kwestjoni mistoqsi numru 13 fux qed nitkellmu. Dak qed nippruvaw nagħmlu huwa li nħeġġukom illi ikollhom eh, tittawlu ftit mill-qrib ħafna eh, jekk l-Unjoni Ewropea u d-direttiva tal-Unjoni Ewropea ixċara dwar id-differenzjazzjoni. Jekk tippermettuli, eh, Kem tej fil-qosor, jena qabel mal-Greċja illi il-diskussjoni hija waħda wiesa titkellem fuq it-taxxa u l-ħassil tal-flus u anki kwistjonijiet oħrajn. Issa fuq il-blacklisting, din hija xi ħaġa li issemmit ħafna. Intom qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli hawnhekk għaliex intom qegħdin dejjem tirrealizzaw intom il-fuskom intom parti mill-problema, aħna sobba kollha problemi problema. U l-blacklisting huwa diffiċli jekk inti parti mill-problema. Ibi suġġerimenti tiegħi huwa dan fl-OECD f'dan il-25 sena meta jiena mexxejt ix-xogħol tant korruzzjoni aħna qbilna fuq denominatur komuni. Imbagħad hija kwestjoni ta' jekk inti trid eh, tbata lura lejn il-pajjiżi tgħidilhom intom tidu bil-fors implementawha, jew inkella jkollhom unit ta' intelligence fuq il-kwistjonijiet eh, finanzjarji li jaqbżu l-gvern Imma li ġara illi dan il-Kumitat daħal fil monitoraċ tal tal-konformità tal-kumpanija a vis standards internazzjonali. Imbagħad eh, meta tasal sal punt fejn aħna l-koll naqblu, nkomku kol taqblu u tagħmlu monitor sa' implementazzjoni, intom tistgħu tgħidu isma' dawn hawn dawn il-pajjiżi li mhux qed kooperaw dawn dan il territorji li mhux qed kooperaw dak li għamlu FATF u mbagħad tagħmel il-blacklisting u naħseb din kun kredibbli. Iva, grazzi tassew. Min ġejsa, il-minimis, u golfer. Iva fil-qosor, żewġ punti. L-ewwel punt huwa dwar l-influssi għal tax havens. Il-Parlament jaqbel illi din hija xi ħaġa li rridu naqblu fuqha fuq livell Ewropew. U aħna rridu naraw kif dan nista nitrattaw dan fl-Olanda. Aħna m'għandniex appoġġ eh, għal dawn l-emozzjonijiet. Mbagħad fatka jrid jara ser jagħmlu fl-Olanda li nkunu nistgħu nqablu mal-fatfa fl-FATF. Zolanda jħossu illi jekk l-Istati Uniti jistgħu jkollhom f'ħaġa bħal Pat kamel aħna wkoll nistgħu jkollna pereżempju l-istess ħaġa jew kollok country by country reporting, jew kollok kollok sanzjonijiet kontra l-kumpaniji multinazzjonali li ma jkunux konformi mal-regoli. għax ebda kumpanija nazzjonali ma tista' permetti li ma taħdimx fl-Ewropa, allura għal dik ir-raġuni għandna iva nippruvaw nirbu l kwistjonijiet kollha. Grazzi, sur direttiva sur la, la, la way. Aħna interrogajna il-banek l-iktar importanti tal-Belġu, eh, BMP, KBC, ING, Dexia u anki xi banki oħra, banek oħrajn żgħar. U huma kollha għalunna li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' dil-frodi fiskali internazzjonali, kollu se jsew, kollox mexi ħarir, qed ibabaw is-sitwazzjoni. Eh, ħafna minnhom kellhom eh, ċertu ferrat fil-tax havens imma kienu mal-mona sarraċ, kellhom id-data room ukoll fejn għandek il-proċedur għax il-produċa interna eh, marbuta ma' il xogħol tagħhom ħaq nifimom għax għandhom l-aħħar għandhom ċertu esperjenza dawk personali. Minna l-għadin id-data room, il li aċċessibbli għal kulħadd, u l bordata ġenerali kienet il-li ma tantx qed nemnu, ma tantx qed nemnu U allura aħna irridu b'xi mod eh, nippruvaw nġeddu eh, il-prassi illi ma tantx kienu qegħdin jimplementaw biex nipruvaw nilqaw għal sta jinqala. Għax inti issa xi frodi internazzjonali m'għandek xewx internazzjonali ġi għandek moħħ eh, li jaħseb u tnej għandek servizzi finanzjari li jaħdmu tajb bħala enforzar. Iġifiri iva, rridu għamlu iktar fuq livell ta' regolatorji finanzjarji jew li d-di regolatori finanzjarji. Iġifiri, aħna rajna illi jeżisti għafas regolamentarju li jippermetti li aħna moktar li l-lin f'dik li jassejba ta' mekanizmi partikolari ta' frodi fiskali organizzata u dan il-qafas regolamentari però qatt ma tiġi implementat u aħna nafu b'dan aħna għanna bżon għamlu proposti biex improvaw tejbu dan il-qafas regolamentari u għanki qafas legali nsubu fuq ma nistax ta' nejtwis. Ma naqbel li konna istituzzjoni fuq il-livell Ewropew li jippermetti li jintejbu il-kontrolli tas settur finanzjarju Ehm, fil-reġistru tal kontrol fiskali u tax savings mod partikolari. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi tassew. Ehm, Sur Kreiner, kitrid bis? Ifem. Et li l-Europa ma tistax nistir tarċ kejkna mill-ħi, ma nistaw nkunu gbar biss jek aħna nikkooperaw bejnietna għal ma jistax ikollok waħed minna li dem qed jipprova jihu jirkeb fuq ras ħaddieħor u lek il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u mhux il-kompetizzjoni tkun hemm bejn l-Istati membri. Ek biss nistgħu nirnexxu, inkellu tassew ħankunu għattuċ kejken biss. Iva, grazzi ħafna tal dan l-appell. Inna tlet minni soħra li jixtiqu jitkellmu mill-Parlamenti Nazzjonali, Arnold Merkis mill-Olanda, Iva, grazzi, grazzi tal-li pronunċajt il-Twide eh, Kamer minn fejn iġi il-Parlament Nazjonali tiegħi. Tajjeb. Jiena smajt ċertu kritika mill-wol tal-Olanda u għanna raġuni il għaliex eh, maqdruha iżda nfakkarkom li fil-Parlament Olandiż ukoll maqdru dan ir-rwol. Per eżempju, il-gvern tagħna prova jposponi is-soluzzjoni eh, li ħarġet bija l-Kommissjoni Ewropeja għal hybrid mismatches illi jagħmlu jagħmlu possibbli li jkun hemm il-evitar ta' taxxa fuq skala kbira, kien hemm il-gvern ipprova jposponija sal-2024. Il-Parlament tagħna rrifjuta din, jiġifieri il-Parlament tagħna qal le aħna ma rridux li nipposponuha. Ġifiri tajjeb li tkunu tafu il-Parlament Olandiż ma jriċ illi pospanija. U għalhekk aħna irridu nitalmu minn xulxin. Għaliex aħna wkoll għedin għawnek biex eh, inżommuhom eh, magħhom maħħamem. U aħna inżommuhom fitri triq dritta. Ovvjament hemm ħafna xi ngħidu fuq dawn l-affarijiet hemm żewġ diskussjonijiet li qed ikollna mod parallel fuq evażjoni ta' taxxa u evitar ta' taxxa u tikkomplika ftit l-affarijiet imma ejja niffoka fuq il-blacklists. Il-blacklists eh, il-problema hija li jrid ikollna tifsira tajba għal din il-blacklist. Għax jekk għandek il-Kummissjoni Ewropea li qed tgħidlek illi pajjiż li m'għandux taxxi jew għandi għandu sistema ta' baxxa ta' taxxa li mhijiex tax haven mela problema di hekk. Għandna bżonn għalmenu jkollna eh, tariffa minima. Nixtieq inkun nisma' jekk taqblux u li m'għandhomx jagħtu pereżempju dawn il- ehm, eh, pawzi għat-taxxa ehm, jew jagħmlu reġimi eh, preferenzjali Għax jidu għalek nidu fakka fuq definizjoni, xin kħan nispeċaw il problema li kanna mal-OCD fl-moddi fejn wara ftitin kellhom blacklist imma ma kienx hemm pajjiżi jew tax havens fuqhom. Grazzi. Grazzi tassew. Hemm disa minix li xi jitkellmu. 25 minuta jridu għandna għad dispożizzjoni tagħna. U nixtieq ukoll li l-esperti tagħna jgħalqu b'xi kummenti wkoll minn ħadd tagħhom. Għandna membru mill-Latvja? Ejva, eh, għaziz kollegi, naguralkom u nixqalkom l għadwa tajba. Aħna napoġġina napoġġa l-inizjativi um, tal-Unjoni Ewropea fuq l-evitar tat-taxxa u anki l-ħasil tal-flus. Għax aħna wkoll nġildu, eh, konna nistiltu kontra dawn il-kumpanija offshore. Seba minn sebej seba u minn mit kumpanija offshore għanna, eh, u għanna l-ekonomija ta' skala zaħra l-għallura, tfisser li dan u numru kbir ħafna lina. Għanna l-importanti li aħna regolamentazzjoni ġusta da' dik li distribuzzjoni ta' taxxa. U dan mod partikolari għall-imprenditurja li dawn huma dawk illi u l-valur miżjud. U sabiex jikonna din id-distribuzzjoni ekwa, aħna rridu nkomplu naħdmu fil-Parlament u l-Gvern. U ħana rridu konsultaw il-ambjent ta' negozju. Imma dawn l-interessi varjaw. Milux ma mal-OECD. U għanki fiħdan din l-organizzazzjoni il-linji gwida huma vinkolanti u nittamaw illi dawn jinnuna biex niġildu kontra l-ħassil tal-flus. Kulħadd jaff illi waħda mill-idejat ewlenin dan ir-rigward illi semmew minn ħafna kelliema u għalli t taxxir jridu jiġu applikati fejn wieħed jaqla il qlieħ Għadura għandi mistoqsija għal-panel. Sofej wasanna għal dik li hija iskambju ta' data automatizzata fuq id-dokumenti li għandhom xaqsmu ma' taxxa u deċiżjonijiet ta' taxxa tax rulings. Għandhom ikun hemm din il-possibilità dan it-tip ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri. U dan eh, għandu jiġi implementat mill-aktar fis għax inħoss li importanti ħafna soċjetà in ġenerali u għal pajjiżi għana għadu nitħattu biss eh, u ba ninforzaw ix sew, mela muħan naslu kien. Grazzi laħar kelli il-Parlament Nazjonali Sur Bonici minn Malta. Grazzi, tazzi tal-li kontu għawnek. Jiena ministru f'kabinetu, u anki membru tal-Parlament ta' Malta u bħala Ministru jiena qed immexxi wieħed mill-żewġ kunsilli tal-Unjoni Ewropea eh, fil-Presidenza waħda ta għandha ġustizzja u oħra kultura. Jiena ħad nota ta' ħafna mill-kommenti li ntqalu. Naqsam interventi flet partijiet. L-ewwel parti senżom ħafna fil-qosor li għandu x'jaqsam max-xogħol illi qed isir minn istituzzjonijiet Ewropej fid-dawl, eh, l-elem, jina qasir minni ħanżon fil-qasir. Eh. Mela, fuq xamlu l-istituzzjonijiet Ewropej, fuq revelazzjonijiet mill-Panama u hawnhekk nixtieq nirreaġixxi għal u nisma' dak li għandhom xejdu l-esperti fuq il approċċ ta' tliet binarji l-ewwel net il-direttiva ta' kontra ħassi ta' flus li li tamaw li Malta tkun tista' ehm, talaq biex tinvolvi ruħha f'dawn id-diskussjonijiet politiċi u bi qabel is-sajf, it tini ħaġa fuq id-direttiva tal-ġida kontra ħasil tal-flus tal-mini tal-kriġi kriminali il-Ministri tal-Ġustizja diġa diskutew u laħqu bil fuqu f'Malta il-ġimgħa li għaddiet meta kellna summit informali l konsil tal-Ministru ta' Ġustizzja u t-tielet net ir-regolament fuq il rekonoxximent mreċiproku tal-friżar u konfiskal li għadar boħra nafu li ġi ċevut mod pożittiv ħafna mill-Ministri li aħna tqajna magħhom f'Malta ġimgħa li għaddiet. It-tieni punt li għandu xjaqsam ma xi kummenti illi għallu mill-kollega tiegħi mill pozizjoni l-kollega tiegħi jiddeċidda li jkun partiġan fil-natura tiegħu tal interventijaw tiegħu jiena mhux nagħmel l-istess ngħid li hu biss aħħar wieħed li jista' jkun jista' jipritka fuq il-gvernanza tajba li kieku iweċeb għal xi mistoqsijiet jaħarqu fuq kwistjonijiet li met li għamelu meta u kien ministru. It-tielet punt li fuq dak li jedna fuq il servizzi il servizzi f'Malta li kienem xie kommenti fuq xie MPs u MP MEPs e u MPs li semmewani, hawnhekk. Eh, serħu maħkom li Malta għanda eh, settur ta' servizzi finanzjarji b'saħħtu effiċjenti, konformi ma' regoli, ġiviri jina mussana ċetta ebda argument li ma' taċa tip ta' offshore tax haven, offshore tax haven, eh, jew jitu offshore companies, aħna tul is-snin aħna dejjem rajna per autorita illi konna dejjem konformi mal eh, li konna sistemi ta' ehm, servizzi eh, finanzjarji illi huma b'saħħithom u se naċċetta xejn aktar xejn anqas. Ehm, iva, ma diċa ħagġa li ħajkonna ikonna sa' nisimaw f'Malta meta aħna nmorru dak il-vjaġġ. Eh, Proset, mela, għadem ħafna eh, l-mistoq talbi tal-kelma. Mela, ħarround. ħajkollu jibda daqt kull manna 20 minuta ġifiri għad dispozizjoni ta' nirriġobkom zommu bal-ħin ta'kom. Darius Rosati, Fabio De Mazi, imbat il-rapporter Jeppe Kofur. Darius. Eh, koordinator de EVP-Fraktion. Inti l koordinator għal grupp tal-IPP. Nishtiq nirringrazzja il-panel tal tawna din l-informazzjoni fu din kwestjoni tal-evitaru tal-evazjoni tal taxxa Għandi mistoqsija għas-sur Pete l-onet banki l-oħrajn kiridu. jridu Il-kelima kolla saħu fuq ir-rwol tal-intermedjari f'din il-kwestjoni tal evazjoni jew evitar. U dawn inkludu detti legali, konsulenti fiskali u anki banek. U apart il banek li huma regolamentati minn barra, l-gruppi l-oħra kollha jekk huma regolamentati eh, autoregolamentati bil-kodiċi ta' kondotta, inti sakemm ta' inti taħseb li din l-autoregolamentazzjoni hija suffiċenti biex eh, tiddi biex tneħħi l-inċentivi mm, għal dawn l-intermedjari fil-facilitazzjoni tagħhom li għamlu għal flussi ta' fondi u ftuħ tal-offshore eh, accounts. Taħseb inti li regolamentazzjoni mill-istat ta' xuħut minn dawn il-attivitajiet jistaw ikunu effettivi. U tini mistaqsija, hija l-esperienza tal-Istati Uniti fil-grupp tal-Komitat Panama, aħna estidinna esperti u rajna li l-Istati Uniti naqsu l-iskop tal-evazjoni u frodi bil-leġislazzjoni fatka li tfisser foreign Account Tax Compliance Act. I suġġerimenti reċenti issa hija e e, e, e, e, li jista' jkun hemm ekwivalent Ewropew tal-fatka e, taħsbu li ikun pastajje biex niġildu kontra din il-prassi ħażina? Grazzi, Sur Rosati. Fabio De Masi, illi huwa viċi president tal-Grupp Panama, grazzi ħafna president. Fuq Malta m'għandix ħafna xnajt. Għax meta <laughs> pajis jgħajt li pajis tijaj, meta rappresentat tal-pajis jgħajt li pajis tijaj muwix tax haven u l mod biex t-identifika fej edin <laughs> dawn il-tax havens. E, il aħna il-modus operandi tagħna huwa propju li naraw fejn hemm e, ftejim bejn il-kriminali u l-gvernijiet il-gvernu austriaku ġermanis u huma kontra illi kunem riportar pubbliku pajis pajis għax bekk se jkunem impatt fuq il-kompetizzjoni. U mistoqsija għal surpit, għawnek fil-Parlament Ewropej għanna dibattitu biex inneħu xħut mill trust ta' eredità mill-obligi tagħhom. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Inti tikkonsidra illi e, anki l-proprjetà beneficjarja tiġi pubblika. U mbagħad reċentement fil-Parlament Ewropew aħna irrifjutajna illi jkun hemm blacklist għal autoritajiet fiskali li ma' Eh, illi ma jkoperawx għax l autoritajt tal-Panama kienux fuq il-lista u l-Kommissjoni ħadet l-eżempju ta' tal-FATF u mumiex qed jistudjaw is-sitwazzjoni verament fil-fond u fuq il-non-compliance fil-prassi edin eh, jaħdmu kontra dak li edin li suppost e- e- huwa lan tagħhom. Fl-Ewropa għandna bżonn tal aktar kooperazzjoni, però għandu jkollna e strumenti li jkunu jistgħu jimponu l-sanzjonijiet. Il-kennim li miss, Sur Kofod. Grazzi għal panel u għal kjarezza li tawna. Għawnek, dina kwistjoni li nerġaw natu kompetenzi l-ura li l istati membri fil- qasam tal-ħasil tal-flus u finanzjament ta' terroristi. Issa qed naraw illi il-globalizzazzjoni anke fissu intern qed jagħti strumenti li jistgħu jiġu użati għall-attività kriminali. Inti rajt illi lum għandna problemi fl-Europa u Deutsche Bank kella tħallas sanzjoni ta' 9 biljun U dawn huma kollha affarijiet li qed jiġru l-ħin kollu dawn l-iskandali. U rridu għal daqstant insaħħu leġislazzjonijiet tan. Kif qal Louis Michel għandu jkollna uh, eh, Intelligence Unit, Unit Ewropea finanzjarja. Għax nafu fil parlament li hemm nuqqas ta' kooperazzjoni effiċenti bejn stati membri u dan rridu nagħmlu fuq livell Ewropew. U tieni, meta nitkellmu fuq levitar ta' taxxa, eccetera. Aħna kellna grupp ta' kodiċi ta' kondotta għal negozji illi e, ġi e, maħluq għall-Europa, pero ma jaħdimx għax jaħdmu fisem l-Istati membri, segretezza, unanimità u mhumiex kapaċi jikxfu e, e l-iskandli li jkun hemm. Allora x'nistgħu nagħmlu billi nobbligawhom jaffaċċaw it-trasparenza u jkunu verament trasparenzi fil-regoli ta' taxxi li nużaw fil-soċjetajiet tagħna. Fl-aħħar naqbel mal-kollega Austriakot, trasparenza eh, u armonizzazzjoni fil-kali hija l-aħjar ħaġa li nagħmluha fuq l-aġenda tagħna. Grazzi ħafna. Issa. Nkellim li miss il- kollega Belġan mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi tal ispiegazzjoniet u grazzi mod partikolari għalli tlet deputati eh, li xnaħseb li komitat ta' sariċ jkunu utli u naħseb li proposti ta' kom ħajjenu bidlu ħafna illi nifedan il konsilan għan tlet mistoqsijiet l-għennet parlamentari Intom tistaw tgħidu li fuq revelazzjoni tal-Panama Papers kemm id-dossier kienu miftuħina l ispezzjonijiet fiskali pajis tagħkom u jekk kienx hemm ukoll xi segwitu issa. Fuq is-semetarji finanzjarji aħna wkoll kien hemm il-Big Four illi jiena nħoss illi kienu organizmu illi kena metanċ jistaw eh, ninkludu għom għax kienu parti mill-banek, mill-propietari, ta' dan il-soċieta il-kompanija offshore, ma tħassux. E, insomma smajtux forsi illi aħna irridu moċċar intemmu darba dejjem dan il-konflitt ta' interess u aħna tkellimna dwar il-kooperazzjoni e, fuq it-tlet pajjiżi intom x'tipproponu bħala xi ħaġa iktar urġenti li nistgħu naħdmu flimkien fuqha. Grazzi. Portugal, Miguel Vigas, Portugal, Parlament Ewropew. l onet l sura għammed nistaqse xaġa. L-interessi nazjonali illi jipermettu illi inneħħu mir rizultati parti tal-kapital hija eh, karakteristika ta' reġim fiskali Belġan illi qed tagħmel distorsjoni u qed tagħti anki ħafna vantaġġi għal multinazzjonali li jiġu fil-Belġu biex jieħdu vantaġġ minn dan, jisfruttaw dan il-vantaġġ fuq livell Ewropew fi ġlida kontra eh, l-evażjoni. X'taħseb eh, fuq din il-miżura huwa possibbli li wieħed jeliminah dan il-vantaġġ fil-Belġu u inti kif taf l-użu dejjem iktar ta' dan l-istrument fil-ġurisdizzjonijiet. Umbat anke l-professur Pete, id-direttivi, kif jiġu implementati eh, fil-liġijiet nazjonali. Per eżempju, fl-Iżvizzera huwa neċessarju biss li wieħed jagħmel kontabilità tal- ta' ċerti transazzjonijiet li jkunu iktar minn 100.000 frank. U dana ifisser kemm titbiddel l-implementazzjoni minn pajis għall ieħor. U mbagħad l-aħħar eh, mistoqsija fuq il-beneficjari aħħarin. ċoħe, il-level jista' jkun minn l-10 sa 25% illi illi għandu jinata l-beneficjarju. Għal xuħut dan il-level huwa il-5%. Kif nistaw aħna intejbu l-effettività ta' din il-miżura? Tlet talbit oħrajn u bat irridu nataw fil-qosor. Xlajn, Eli Xlajn. Kollega, Jo, pjaċiri li konna skambju ta' opinjoni, però skambju wieħed mhux biżejjed rridu naħdmu flimkien għaliex il-kwistjoni eh, kontra l-evitar u l evazjoni fiskali hija eh, ġlida li hemm bżonn eh, l-Unjoni Ewropea biex tkun effettiva għax nista għax wieħed jista' jċaqla ċifri kbar ta' flus minn minn pajjiż għall ieħor Eh, allora naqbel ma' Sur Kreiner kif tista tkun sostenibli l-Unjoni Ewropea jekk aħna se nagħmlu telliqa għal eh, min għal min jagħmel jirbaħ il-kompetizzjoni tal-inqas taxxa eh, irridu nuru kif kif nistgħu assolutament naċċettaw illi eh, il-gvernijiet tagħna jiftemu eh, minnaħa waħda eh, fuq kif se jikkoperaw fuq it-taxxi u minnaħa l-oħra jisirqu minn xulxin. U nixtieq ngħid ukoll illi l-dimensjoni Ewropea mhijiex biżejjed. Irridu irrid ikonna livell globali għal daqstant eh, irridu nbidlu il- il-Komitat il Takse eh, u gvern eh, eh, korf intergovernativ. Eh, Signora Gomez, ma xinu għalfej għanna nkunu iktar speċifiċi fuq CDD eh, għal fizzjali baxi jekk bat fuq il level liktar iktar li supervizjoni bankarja fuq il-level nazjonali u anki eh, u anki fl-Unjoni Ewropea illi li jem l-iskandli u bat emmek. Jena rċevejt ittra menant Is-sur Enria tal-EBA e fuq kontroll ta' signora De Santos tal-Banek Portugiżi fl-Angola, ma dan mhux jiġri mhux portugal il-mistoqsija hija id-din iġlida għal l-iktar taxxa baxxa li raqet naraw fil- u anki il-kwestjoni tal-beħ ta' nazjonalità, tal-golden visas, dina miex eżattament l-oppost ta' dak li etni provaw namlu meta aħna nitolbu fatka Ewropea, dina u wkoll jaġli u jak telliqa għal liktar bax, liktar taxa bax biex isna qed nistidnu il-korrotti il-dawk li jaħslu l-flus fl-Unjoni Ewropea. Issa Sur Coburn. Grazie, President. Aħna, ma rridux ninkarroġiċu l-evazjoni jew l-korruzzjoni. Però rridu eh, napoġġaw l-effiċenza ta' taxxi Il-fatt li l-gvernijiet huma tajbin jew effiċenti eh, ma jagħmilx sens. Wieħed għandu eh, għandu jipproteġġi l-assi mill-gvernijiet soċjalisti jew inġusti għajem mux kolħat jaqla l-flus eh, minar ma jahdeb. U għekwiħet għandu għandu flus jirnexxilu eh, jagħmel eh, teżora li x'mandu xieħallih li tfal tijaw u jevita li ħalla xittaxi. Jider illi għaw ideja stramba fl-Unjoni Ewropea li gvernijiet dejjem għandhom raġun. Le, mhux veru. In-nies għandhom id-dritt jipproteġġu l-assi tagħhom. Jista' jkun hemm ġlida kontra dawk li huma korrotti dan huwa ġust imma ma nistawx nużawa kontra l-persuni illi kull ma qegħdin jagħmlu qed jipproteġġu lilhom infushom. Niftakru fil fl-aħħar seklu fil-erbejnijiet tal- seklu 19 eh, ġara l-istess ħaġa. In-nies għandhom dritt jipproteġġu ruħhom mill-gvernijiet inġusti. Eh, Il-Sur Coburn huwa eh, skużawni nikorġi ruħu huwa koordinatur tal-FDD u mhux tal-ICR. U diġa qed tippreparaw għal kompetizzjoni tat-taxxa għandkom tal-Brexit. Grazzi ħafna. Istanna għanna kommenti minnaħat tal-esperti. Fil-qosor ħafna, komment ġenerali, l ewwel net. Għanna zewġ kwistjonijiet hawnhekk illi mhumiex l-istess ħaġa. L-ewwel waħda hija jekk taxxa hiex onesta u naħal oħra kif wieħed jista' jagħmel prevenzjoni tal-ħasid tal-flus, u kwistjoni ta' trasparenza. U l-kwistjoni l-oħra hija l-armonizzazzjoni tat-taxxa. Issa fidejkom, tarawitkom xinija s-sekwenza politika li tersolvom dawn il-kwistjonijiet, għax ek tamlu wisq, jek tipraw tamlu wisq un bat teħlu. Dan huwa kumment ġenerali. Issa fuq il-kummenti eh, fid detall eh, Taxxa, prevenzjoni tal- tal-ħasil tal-flus, eh, il kwistjoni tal-iskambi ta' informazzjoni, il-forum globali u l-OECD fil-fat kisbu ħafna. il kwistjoni miexja Eh, l-avveniment beda miexi. U dawk li ħossu li dawn forsi miex effiċenti biżejjed għandhom raġun l-FATF hija pjuttost formali meta wieħed iħares lejn il-unità antikorruzzjoni aħna eh, tħalna u analizzajna l-każijiet eh, dan huwa veru U bat il-kwestjoni tal-autoregolamentazzjoni. Jien għandi dubbi personali e jekk e idea tajba aħna fi Svizzera għanna autoregolamentazzjoni kbira fuq il-banek fiduċari u avukati. Għandi kazijiet jien fejn nara li maħadmiċ tajjeb għalix l-informazzjoni marret fidejn e, minuħati. E, punt interrogativ kbir. U mat fuq il-kwestjoni ċentrali fuq dan il-kapitlu dejjem ta' trasparenzi. Iva, il-proprietari beneficiari, din hija kwistjoni fejn hemm ħafna sotto eh, argomenti li huma tekniċi, kwistjoni tal-intermedjari wkoll. Jiena eh, kif għanna nitrattaw l-avukati rajnieh, għanna eh, għanna biex xogħol kbira hawnhekk xi jsir eh, meta niddeċidu il- E direttiva. U l-kwestjoni tal-Portugalija ġenwina jina naf jina rajtom il-kontijiet Dos Santos u jek ikollok 400 miljun eh, mill-Angola u bat tasama fost il-ħbib tijak, eh, pero regoli jesistu. il kwestjoni għal implementazzjoni jiridu jġi applikati. Ma naħsibx li għandkom bżon liġi ġodda. il liġi jitem edin, eh, tridu tużawom anki fuq il-livell internazjonali. U kien hemm mistoqsija fuq il-libertà nazjonali tal- eh, tal-ċaliq tal-flus u dan u dan u argumenti li għed fl-istruzzjonijiet kollha fl europa aħna nippermettu li l-istati jagħmlu dan li ħaġa forsi għalija din Però nistaw naqsu l-marġini ta' manuvra u nistaw najdu illi din mux tkun ħaġa pozitiva. Allora jiena naħseb illi l-mekkanizmu tal-monitoraċ u bat wara ftit wieħed jibda jifoka fuq il-każijiet partikolari. U mat kwestjoni oħra li għajma eh, eh, din il-kwestjoni tal- livell minimu ta' 25% fl-identifikazzjoni tal-propietari eh, beneficiari. Jien naħseb li għandkom raġun, u li wis eh, wieħed eh, u faċli li wieħed ikun hemm threshold ta' 25% u li ma jġix skopert meta wieħed jagħmel hekk. Umbagħad l-aħħar mistoqsija f'dan il-qafas hija mistoqsija fuq il-, -il regoli ta' successjoni. Ah, il-problema hija li għanna regoli ta' successjoni differenti fl-Europa. F'ċerti pajjiżi għanna minimu li wieħed irid jagħti eh, bħala leġittima lil-tfal, u mbagħad eh, eh, wieħed jista' juża anki dawn il-kostruzzjoni offshore biex idur mal-liġi dan huwa żbaljat Eh, ċerti pajjiżi oħrajn m'għandhomx dawn ir-regoli. U allura f'dan il kas eh, u faċli li wieħed ikollu trust biex jara minnu suċessu. Naħseb dan u għakollos. Grazie ħafna professor Pete. Istur grot. Zawċ kommenti fuq il-numru ta' files li ġew miftuħa fil-Olanda. Iktar minn 700 persuna ġew identifikata. U l-autoritajt fiskali edin janalizzaw 150 uh, eh, kas specifiku. Fl-Olanda, hemm protezzjoni għolja ħafna. U se jsiru bidliet leġislativi biex jitrattaw din il-protezzjoni tal-avukati. U din il-25% għal proprjetà beneficjarja fil-Olanda aħna kena inizjattiva fil-Parlament biex nistudjaw il-beneficjari kollha mhux anki dawk li huma iktar baxxi mill-25 fil-mija u dawn għandhom ikunu aċċessibbli għall awtoritajiet u nittama li dina tiġi appoġġata fil-Parlament. Issa, issur għallawi. Iva ħawieġa pal kull mistoqsija ta' kollega Bajer u anki l kollega Portugiż mela. Iktar speċifikament 239 dossier nfetħu fuq spezzjoni fuq il-fot minn seppa met incident li ġi notifikaw l-inna fuq il-Panama Papers, aħna ma nix il-rizultati per ta' investigazzjonijiet. Il-tini kwestjoni fuq intermedjarji finanzjarji, mat partikolari kompanija ta' consulting il-Big Four, eh, fil-fat il-Big Four, Ehm, jamlu l-audit, għamlu l-kontrolli, jamlu konsultazzjonijiet ta' xawkol. Ja problema. Aħna saqsejni jom jek minn departiment jek għajamlu revizjoni tal-audit, jek edin eh, ifittxu eh, il-klienti eh, mm, għal għal kontribuzzjoni għal konsultanza fiskali. Ma nafux, għadu ma għalunniex imma għajja kwistjoni iktar pertinenti li għal iktar waħda pertinenti li għal kwistjoni li konna l-leġislazzjoni Ewropea fuq il-tax havens omogeni u ġin u ġida kontra tax havens pala u jkonna lista hija importanti biex ikun hemm skambju imma ta' informazzjoni komplutu sħiħ. E, palma għal eh, l-Portugal għandek raġun, il-Belġu edha tipprova tiffoka fuq ir-riforma ta' dawn il-kumpaniji fejn interessi nazzjonali mhux li josfru imma insomma m'hemmx konsens fihom, imma jiena narija jienu jkun hemm li jostru interessi nazzjonali la l-Belġu laqas għal pajjiż fil-ċirin. Lawi und am Schluss Herr Kreiner, bitte. Ja, äh, Mr. Kreiner, jina xtaqt ngħid illi l kellima il xokjani kjem fit-ton kif ukoll fil-kontenut, però jekk qablu Apple mal-vittimi tal-Holocaust minnaħa u ekin qablu l-gvernijiet kollha tal-Unjoni Ewropea mingħajr l-Irlanda mal-reġim eh, il-messaċ huwa evidenti. Eh, imma imma nixtieq nisimgħu eh, nismagħhom dan affarijiet forum pubbliku. Mbagħad fuq il-mistoqsija jekk il-country by country reporting għandu xikun pubbliku Iva, naħseb, Iva, e, il-fajl fih disa numri, mux għet jgħamil striptiz tal-kumpanija kolla. ħafna minn dawn iċ-ċifri għandhom ikunu pubbliċi fil-Germania, u anki fl-Austria, u tkun ħaġa ħafna ktar trasparenti għal dawk il-partijiet li mandomx dan il-reġistru pubbliku tal-kumpaniji għal daqstant ma narax għaliex ċer dawn informazzjoni informazzjoni fandomx ikonu publiċi. Imma e, e, nerġaw nisħaq fuq il-fat li kooperazzjoni, trasparenza u taxxa ġusta. Dejjem nisma' jiena daw klim tax haven, tax paradise, e, dawn huma klim pozittivi ma nomx nużaw dawn din it terminologija biex nirreferu għal-jom. Uma, dawk li huma irridu l-om. We're in the morass. Thank you. Fil Dank, Herr Kreiner. Art ħażina fil fat kull ma huma. Grazzi ħafna. Il-laqa tiġi reġistrata fil-minuti u ma rispondejniex għas Sur Coburn imma sen ħarsu lejn anki sen istudjaw anki e, e, risposti għalih. Nishtiq nirringrazzja kull min kien prezenti, kienet laqa interessanti ħafna u meta wieħed is illi nħarsu e, lejn l arroċ ma nistawx noħor u konklużjonijiet issa nista nerġa' il-mikrofonu li sur Gualtieri. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Ta' din l-ewwel sessjoni interessanti ħafna u issa nistgħu ngħaddu minuta ta' pawza. Zewġ minuti ta' sospensjoni. U ngħaddu għas-sittini sessjoni. Fuq l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tal-Swiq Kapitali u s-suq eh, intern għal servizzi finanzjari.